tard illum din kienet għandhom kien eh, punt importanti ħafna tkellimna dwaru ngrat ħafna kontributi li nataw. Grazzi Signora Ashton u lek nistaw nalqu is-sessjoni tal-lum nistaw nivvotaw fuq is-sessjoni għadha il-lejli sajbi kulħadd. Ah,